illi il-sistema eh, ta' ġustizja taljana tipprova tagħmel dak kollu li tista' skont il-liġijiet tal-Istati Membri. Grazzi ħafna, Aziz Kommissarju, nixtieq nagħlaq id-dibattitu fuq eh, l-istraduzzjoni ta' Sur Cesare Battisti għandi sitt mozzjoni ta' risoluzzjonijiet ħanivvutaw fuq dan is-suġġett malli intemmu l-aħħar dibattitu tagħna. Tira dibattitu tagħna huwa dwar l-Iran ma nitkellmu b'mod partikolari dwar il-każ ta' Nasrin Satudih. Għanna sitt awturi għal-mozzjonijiet nixtieq ngħaddu l-ewwel Assur Belder għal-minuta nofs sketchbook. Grazzi ħafna. Preċisament, għaddit ġimma minn meta il-rebi tal-Premju Nobel Sherin tkelmet fuq eh, l-avukat ta' drittijiet tal-bnidem Nasrin Satudeh illi kienet ikkondannata għal sentenza l-ħabs ta' 11 sena u il-rebbieħa tal-Premju Nobel xtaqet tiġbed l-attenzjoni tad-dinja għal każ ta' Nasrin Satudeh u għal każ ta' ħafna nies kuraġġużi li jiddefendu, jiġġieldu favur id-drittijiet eh, tal-bniedem fl-Iran. Tweġiba parzjali din kienet għal din it-talba illi aħna ma ninsewx id-destin u l-ħajja u l-każ ta' Nasrin Satudeh kif ukoll il-każijiet ta' ħafna nies li qegħdin jiġu favur drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Jiena f'Marzu ressaq talba dan il-kumitat u tlabna illi kunem fil-fatt tweġiba unanima min-naħa tal-Ewropa dwar dak li qed jiġri fl-Iran. Grazzi ħafna Sinjor Xak issa, żewġ minuti kieġbok. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju Fula, eżis kollegi, issa illi aħna rridu nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem fl-Iran wara li Nazrin Sadude kienet ikkundannata għal 11 sena ta' priġunerija. Naturalment, il-ġustizja importanti, però l-istat ta' dritt madiġ taħdem tajba fl-Iran u s-sistema ġudizzjarja hija ħafna iktar politika minn qatt qabel. U Nasrin Satude li hija avukata li hija om ta' żewġ tfal kienet ikkundannata minħabba illi ħadet azzjoni kontra l-istat. Kien hemm bosta nies li tkellmu magħha minħabba li huma kienu kkundannati għal mewt u kellhom tjubi dwar il-proċess fil-qudiem il-qorti li konċerna l-kas tagħhom. Aħna nistgħu naraw li għandna dan ir-reġim dajjef fl-Iran li qiegħed jippersegwitaw u joprimi iktar ċittadini tiegħu minflok ma jgħinhom jiddefendihom. Jiena naħseb li rridu nagħmlu iktar sfort sabiex nikkonvinċu l-Iran ħalli kooperaw iktar magħna fuq il-kwistjoni nukleari. Jiena niddubita meta aħna ħan naslu għal riżultat aħħar li huwa tant mextieq minna ħatana, minħabba li dan riżultat jiddependi ħafna fuq dan il-gvern li huwa estremist ħafna. Iżda minħabba li jiena daqsxejn xettika fuq is-sanzjonijiet xorta waħda naħseb li dawn in-nies li huma responsabbli għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem u reati kriminali oħra bħal reat bħal stupru u reati oħrajn importanti ħafna neħulhom l-impunità u jitrissu qudiem il-qorti għal dawk ir-reati kriminali li huma responsabbli għalihom. Id-drittijiet tal-bniedem importanti li jkunu rispettati u issa li għandi l-mikrofon nixtieq illi nħeġġeġ l-kollegi Taljani sabiex ma jqogħdux jitkellmu bejnietom minħabba li verament qed telefuni issa li qed jibqgħu jitkellmu wara li diġà diskutejna suġġett tagħhom. Grazzi ħafna smajtu it-talba minnaħa ta' senjura xaħke, eżis kollegi italjani nitlobkom sabiex isommu daqxajn il-kalma ma tollux leħilkom wiz u jek bejnitkom, titkellmu istaw t-ħorġu barra mill-kamra. Grazzi ħafna s-sassur Stevenson joġbu, grazzi ħafna sur President Iva kelli l-intenzjoni li nqabbel il-Repubblika Islamika tal-Iran mal-Ġermanja nazista, pero jina naħseb li f'ħafna eh, minn ħafna Eh, perspettivi naħseb illi l-Iran huwa ħafna għar. Kien hemm 65 persuna li kienu malqa din is-sena diġà 10 minnhom kienu malqa l-bira. Ħafna minnhom kien konfiskawlhom djarhom, kellhom ukoll ħafna multi u s-sawtu b'moħrija kbira qabel ma nqatlu. Aħma din iġad jobot l-lut u jixtieq li jaqret l-Izrael mill-mappa tad-dinja u jneħħiha. U eh, nafu li huwa qed ikompli jippermetti li jkun hemm din l-oppressjoni taċ ċittadini tal-Iran permezz ta' tħaġġir u talli dawn huma eżekuzzjonijiet li huma komuni u anke eżekuzzjonijiet ta' nisa tqal u tfal dawn saru rutina. Hemm ħafna nies li kellhom eh, idejhom maqtuha kien hemm tnejn oħra li kienu kundannati għal amputazzjoni sabiex tinqatalhom xi parti minn ġisimhom milli din is-sentenza fil-fatt ħad tkun eżegwita din il-ġimgħa. Aħna nafu li fil-każ ta' Sinjura Nazrin Satudeh dan huwa każ ieħor li jipprova l-puntijaj minħabba li din kienet avukata li dejjem kien defendiet id-drittijiet tal-bniedem u kienet kondannata min-naħa tar-reġim minħabba li għamlet xogħla sew dan huwa insult tal-umanità kollha. U mbagħad il-kriminali ta' veru huma dawk it-tiranni fl-Iran li qegħdin imexxu kollox. Jiena naħseb illi eh, importanti ħafna illi jekk hemm xi kospirazzjoni sabiex inwaqgħu ir-reġim tal-Iran, jiena żgur li nkun wieħed minnhom milli nipprova ngħin. Il-moħrija u il-mibed qatt mandat ir-renja u għal din raġuni għandna naraw x'se nagħmlu ħalli nippruvaw inserħu lid-dinja kollha naħseb jekk irnexxina nsibu soluzzjoni l-problema tal-Iran. Grazie ħafna, e su Kuċetta. Grazie President, meta nitolbu għal-ħelsin ta' Nasrin Sudadeh, aħna qed ngħidu li l-Unjoni Ewropea tagħmel aktar u anki l-Iran teħles l-Iran nifissa u soċjetà tagħha minn tirannija u mill-takis li hemm bħalissa Dawn mhux bissu ma teddida l-paċi tad-dinja u għamlu proġett nukleari li jistgħu waslu għal gwerra atomika, iżda anke għal leġittimità tal-elezzjonijiet tal-ħabs bil-massa ta' bostanis u ħafna qtil u violenza ta' min ikun oppożitur tal-violenza sħiħa li hemm fil-pajjiż għal dawk kollha li ma jimxu skont ir-reġim. Qed jiġu mresqa u dim liġi inġusti u qatt ma jkunu jafu fejn edin fizmin meta jkunu jġakkużati. Dan huwa tkasbir sieħ kontra l-omosessuali, kontra n-nisa, kontra dawk li huma vulnerabbli u dawk kollha li jmorru kontra ftehim ta' assoċjazzjoni. Qed nisimgħu snin sħaħ ta' violenze fil-ħabs ta' xraf u ħafna tħaġġir. Qed nisimgħu kundanni tal-mowt tal minn tal-inqas nejn in nies anke minorenni minħabba li mamxu skont ir-reġim. Qed naraw provi qudiem il-liġi li jiġu inventati mix-xejn minn l-użu ta' torturi mill-iktar krudili. U ħafna drabi da mhux ħabba l-Iżlam li huwa bażat fuq il-paċi iżda minħabba reġim Iranjan. U għalhekk l-kundanna u l-ħabs l Nasrin Sodateh twassal għal livell ta' ħazen fil-sistema ġudizjera tal-Iran għaliex dan u attak veru propju fil- għal difensur ta' ċittadini Nasrin Satudeħ u għalhekk mhux qed tingħata l-possibilità lanqas li ċattadini tal-Iranjani biex jiddefendu ruhom. Grazzi. Grazie, Mr. Preda is next. Grazzi ħafna Sur Preda, sa kjoġba. Grazzi ħafna Sur President. Jekk hemm almenu tama illi ħajinfetaħ il-fajl dwar il-kwistjoni nukleari mal-Iran, irridu naraw illi dak li għandu x'jaqsam il-kwistjonijiet tad drittijiet tal bnidem dawn ikunu ċarati. Iżda fil każ ta' Nasrin Satudeh dan juri kemm għandna lura minħabba li kienet ikkastigata li ħadmet favur id-drittijiet tal-bniedem sentenza ħarxa ħafna 11-il sena ħabs u e, proibizzjoni illi titlaq mit-territorju tal-Iran, illi tipprattika l-professjoni tagħha, jiena ma nistax nemmen li qed jiġri u dan mhuwiex l-unika każ, dan huwa wieħed mill-ħafna affarijiet li qed jagħmlu r-reġim ir-reġim eh, Iranjan sabiex fil-fatt jagħmel iktar oppressjoni fuq ċittadini. U aħna rridu nkunu nuru iktar solidarjetà ma' dawn in-nies li jamlu minn kollox sabiex jiddefendu id-drittijiet tal-bnidem minn kejja t-tedidit kollha ta', ta priġonerija u tortura. Grazzi ħafna sassur. Rumi Farweda, Iva, jina jidispeċina ħafna li għad nerġaw nitkelmu fuq l-Iran, pero verament għanna bżon minħabba li situazzjoni f'dan il-pajis hija situazzjoni drammatika ħafna u problematika ħafna. Għadin arġuni huwa importanti ħafna illi dan il-Parlament għal darboħra jgħina sabiex aħna eh, fil-fatt nitkelmu dwar dawk illi nżammu ehm, u kienu torturati minħabba l-attivitajiet politiċi tagħhom. Dan il-Parlament għal darba rrid jitlob lill awtoritajiet iranjani sabiex jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Illi għandhom x'jaħsmu mal-ħelsien illi wieħed jesprimi ruħu tajjeb u kif jixtieq u nixtieq illi verament aħna nridu ngħidu proset u rridu nippruvaw nippremjaw lin-nas li nsatu deħ u nipremjaw billi neħdu azzjoni tal-azzjoni kuraġuża tagħha. Aħna rridu nesprimu wkoll it-ħassib tagħna fuq eh, il-projbizzjoni li għandha s-Sinjura Satu Deħli titlaq mill-Iran u aħna nafu illi dan huwa konsidrat kastik minn naħa tal-awtoritajiet iranjani u aħna rridu nippruvaw nappellaw l-awtoritajiet iranjani sabiex ineħħu l-impunità minn naħa tal-forzi minn idejn il-forzi armati u dawn l-eżekuzzjonijiet li tikomplu għaddejjien minn elezzjonijiet li law jina naħseb li huma gravi ħafna u rridu naraw li dawk li huma responsabbli reati kriminali jinġibu qoddim il-qorti. Jiena nixtieq nagħti kondoljenzi u wkoll lill-vittmi u l-qraba, skużawni, lill-qraba ta' dawn il-vittmi. U nixtieq ngħid ukoll li aħna mħasbin ħafna iva dwar il-persekuzzjoni ta' ċertu minoritajiet reliġjużi fl-Iran aħna rridu ngħidu x'inhuma il-valuri tagħna u rridu ngħidu illi il-bilanċ fl-iżvilupp soċjali u politiku jista' jintlaħaq biss jekk aħna nqisu dawn il-programm il-provaw nsolfhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ma' Rumaj edha, sa naddu għal-kelima sem il-gruppi politiċi, aħna Sur Sonic sem l-IPP, għamlu ta' nofs. Grazzi ħafna. is signora Satudek kienet diġà msemmija f'dibattitu li kellna qabel fl-4 ta' settembru 2010 sinjura Satude kienet ikkundannata ħatja illi kienet involuta f'kospirazzjoni kontra l-istat iranjan u issa kienet ikkundannata għal 11 il-sena il-ħabs u proibizzjoni illi tipprattika l-professjoni tagħha ta' avukata u proibizzjoni li titlaq mill-pajjiż priġunieri politiċi oħrajn ukoll ingħataw pini u sentenzi diffiċli u bsin ħafna. Aħna irridu nitkellmu kontra dawn l-eżempji ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nitkellmu u dejjem niddefendu il-dritt li kulħadd għandu il-dritt għal proċess qudiem il-qorti li jkun ġust nafu illi kienet akkużata li parteċipat f'dawn il-gruppi demokratiċi aħna ma nistgħux noqogħdu sikta meta naraw dan din il-moħqija. Grazzi ħafna sa Sinjora Kretu. Nala turam xi noj Aħna missieħbu ma talba li kunem il-ħelsin minnu fih ta' Nasrin Satudeħ u daw kolla li huma priġunieri politiċi fl-Iran. Hemm ta' Iranjani li ħalsu għares bħajietom l-oppożizzjoni għal dan ir-reġim. Nasrin Satudeh ġiet ikkundannata l 11 sena ħabs wara xhur ta' iżolament għaliex bħala avukat għal drittijiet tal-bniedem hija defendiet in-nies li kienu qed jopponu r-reġim f'Teħran flimkien ma' ħafna residenti u dissidenti fil-ħabsijiet iranjani edbati flimkien mal-bloggers u flimkien ma' oħrajn. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid turi l-kundanna tagħha u darba l dejjem t-turi l-impenn tagħha għal kundanna ta' azzjonijiet bħal dawn. L-IAS għandu juri l-impenn tiegħu wkoll biex darba l dejjem nkellim jiġi interrot. Issa l-kellim li miss Sur Tonok. Grazie President, ma naqat ninsu f'dan il-Kamra li l-libertà għal dibattitu u għall oppożizzjoni li ngawdu Hawnek fl-Ewropa huwa nieqes ħafna mkejjen fid-dinja u mhux m'hemmx post aktar ovvju mill-Iran li dan qed iseħħ qed niddiskutu il sistema mwera tad drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Iżlam tal-Iran qed naraw li kien hemm fastidi li nataw anke sentenza ta' ħabs lil Nasrin Satudeh kienet tirrappreżenta il-minuri li kienu nataw il-pina tal-mowt u għalhekk hija għandha titqis bħala eroj. Ġiet akkużata li kienet qed tixxerret il-propaganda u kienet qed tiddida sigurtà nazzjonali. Issa ġiet akkużata għal 11-il sena ħabs u li ma tistax tipprattika l-liġi għal 20 sena oħra u għalhekk nitlob li rappreżentantu li jagħmel dan il-punt li aħna nikkundannaw. Hemm abbużi ta' dritti tal-bniedem għal reġim ta' Ahmadinejad li huwa kważi disgustanti u krudili u għalhekk danna nwaqfu minnu fih l-interessi kummerċali tal-istati membri fil-Iran. Issa sur skurija għal-minuta. Si stiamo affrontando, signor Sur Kommissarju qed nħabtu biex nagħmel dibattitu jħor tal-bniedem u demokrazija fl-Iran. Din id-darba u l-każ ta' avukat li ħares l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Konna qed naraw li nħarsu l-problema mill-laruq li mhux jabdu jitfaw il-ħabs anzi jibdu jitfaw anki l-minet jiddefendi l-dawk li għedin il-ħabs biex jirdu kwalinkwa xaqta tama u għalek aħna li kiku mux edin għawnek nitkelmu għal darbohra kasbir ta' drittijiet tal nidem li kiku mux għet nikondannawam. Din hija situazzjoni drammatika ħafna u qed jgħidu li għamlet rejat kontra l-sigurtà nazzjonali, propaganda kontra r-reġim u dan huwa propju l-każ li qed diskutu llum. Nitlob sinċerita kbira sur President jekk hux il-każ li parlament tagħna jkompli jkollu delegazzjoni għal relazzjonijiet ma' reġim li qed imur kont dak kollu li huwa eh, s-sisin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi sur Skurija. Issa l-proċedura KHDI nitnara l sur Kelly li jixtieq jitkellem. Once again we have an appalling situation. Għanna situazzjoni mwera ħafna li ġejja mill-Iran u qabel il-mili diskutajna situazzjoni ta' Saħre għaxtijani li ġiet ikkundannata bitħagġir minħabba adulterju u mbagħad talqet minħabba allegatament atlet. U issa qed l-każ ta' Nasrin tudeħ. Persuna li ġiet akkużata 11-il sena minħabba li għamlet xogħla li għandha lassi ta' friżati u m'għandix aċċess għall-avukat l-raġel tagħha ġie arrestat matul il-ġimgħa u dan minħabba xetu wassal għal aktar gideb u għal aktar propaganda. U għalhekk aħna għandna nużaw l-influenza tagħna bl-aktar mod possibbli biex bekk nwaqfu din il-ġen tal-moħħ darba l dejjem fl-Iran minħabba trattament ħażin tan-nisa u l-kasta Nasrin Satadeh huwa eżempju ċarta dan. Grazzi, Sur Kelly, Sur Kutax. Mulțumesc, domnule președinte. Condamnat. Grazie, president il-kundanna ta' sentenza lil Nasrin Satudeħ juri kemm hemm ftit rispett dritti tal-bniedem fl-Iran. Mill-elezzjoni mill-ġdid kontroversjali ta' Ahmadinejad f'Ġunju tal-2009, kwalinkwa protesta li kien hemm ġiet maksa minnu fieħu eluf ta' ċittadini ġew arrestati u mijiet ġew mitfuqa il-ħabs. Dan Din is-sentenza ta' 11 sena abbużiva kontra Sinjura Satodeh ġiet minħabba li hija defendiet ħafna nies li ġew arrestati wara l-elezzjonijiet folos tal-2009. Ġiet akkużata wkoll minħabba l-fatt li tat intervisti lill-stampa barranija u ċar kristalli u aksur ta' drittijiet tal-bniedem li mhix permessa tagħmel ix-xogħol tagħha bl-ebda interferenza u huwa ċar kristallu koll li hemm nuqqas ta' proċess ġust. Nishtin fakkar l-Konsillu l-Kommissjoni li kwalinkwa kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran għandha tiġi bbażata fuq drittijiet tal-bniedem. Grazzi s-Sessur Czarnecki. Jek jożbok. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Grazie, prezydent, seniori, komisarju. Dan huwa każ għal darboħra li huwa ta' skandlu għall-Unjoni Ewropea u l-opinjoni pubblika u għalina wkoll bħala parlamentari. ċet jiġri? L-istess stat l-Iran kompla darba wara l-oħra każijiet ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem, għalhekk għandna nikkonsidraw mill-ġdid l-istruttura ta' dan l-istat. Nistgħu naraw fitċar li r-rispett ta' tradizzjonijiet u drawiet tal-individwu flimkien ma' rikonoxximent ta' standards globali marbuta ma' drittijiet tal-bniedem mhumiex affarijiet marbuta jitfit. Huwa xaġa tajba li l-Parlament u ħares li din il-kwistjoni iżda dak li rridu naraw issa huwa kwistjoni ta' pressjoni politika għaliex dan huwa każ għal darba oħra marbut mal-Iran li qed nittrattawnaw fil-Parlament Ewropew fejn aħna ma tantx konna effettivi u għalhekk forsi għandna nagħmlu aktar pressjoni milli aktar milli għamilna sissa. Il-kellim li jmiss. Grazzi, President, Kommissarju. L-attivisti li qed jiġildu drittijiet tal-bniedem fl-Iran jiġu akkużati u mitfu għal-ħabsa l-bosta snin u s-sentenza ta' Sinjura Sutode hija parti minn din il-persegwitazzjoni. L-istess mod rajna r-reġim Iranjan kontra avukati oħrajn li kienu jġildu għad-drittijiet tal-bniedem u forsi hemm oħrajn li ħajfaċċaw l-istess pjena u għalhekk hemm takkis li kompli jizdit, u l-isforzi tagħna biex nagħmlu xi ħaġa dwar dan mhux qed jagħtu l-frott. Jiena naħseb li l-gvern fil-poter bħalissa fl-Iran qiegħed mod arbitrarju qed jitratta bil-ħajja tan-nies u għalhekk wasal iż-żmien issa li neżerċitaw aktar pressjoni b'saħħitha fuq il-gvern Iranjan sabiex jiejn il ċittadini iranjani biex bekk jgħixu eh, b'mod aktar ħieles. Din hija talba tagħna. Grazzi kollega Essaja. Grazzi President. Nasir Satudeh hija waħda mill-avukati ta' dritti tal-bniedem l-aktar famużi fl-Iran. Ilha tiġġieled għal Sharin Ebadi, il-rebbieħa tal-Premju Nobel tal-Paċi u kienet tipprova tiġġieled ukoll drittijiet ta' Andrejic għal tfal li huma taħt l-età hemmhekk fil-pajjiż. U skull xena ta' tagħmel? Kienet ta' tagħmel l-impjeg tagħha tgħin lin-nies biex jiġġieldu kontra il-gvern krudili tal-post id-dimostrazzjonijiet wara l-elezzjonijiet presidenzjali u r-rawix waslu għal din il-kampanja krudili kontra l-attivisti ta' dritti tal nidem u l-mira tal-gvern hija li s sikket l-oppozizjoni kemm fl-Iran kif ukoll fimkejja oħra. Il-Parlament Ewropew kienet jiġbet l-attenzjoni l-nis ta' xrabi, per eżempju, bid-dikirazzjoni miktuba biex l-affarijiet jimxu l-qoddim. U għalek u stramp issa li l-komunità internazzjonali ma tagħmel xejn qoddim dan il-gvern tant krudili biex neħelsu darba dejjem minnu. Il-kellim li jmiss. President, fid-dibattitu ta' qabel dwar it-kazbir ta' dridem dwar id-dritti tal-bnidem fl-Iran, ftit ilu fl-istqarrija tiegħi jien informajt tek li kuljum ħames ċittadin fl-Iran jiġu informati li ħajet il-fu ħajetom dal-waqt. Dan bħala nota ta' sentenzi tal-qorti. Ba' dan il-numru dun zidu situazzjoni tal-avukati li jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem. Nasrin Satudeh ġiet arrestata f'nar l-4 ta' settembru u ġiet torturata u kundannata l 11 sena ħabs. Dan huwa eżempju ċar ta' takkis simili li laqtu l-rappresentanti oħra u difensuri oħra ta' drittijiet tal-bniedem. Mohammed Izabeh u oħrajn ġiet akkużata għal disa snin ħabs avukati ieħor ta' sena ħabs sempliċement għax eh, rappreżenta l-klijenti jew qudiem il-qorti u għalhekk naqbel li għandu nużaw l-responsabilità tal-rappreżentanti tal- eh, l-affarijiet barranin biex bekk titkellem darba l dejjem bis-serjetà mal-Iran. L-Onorevoli Makovej. Il-każ ta' Nasrin Sotodeħ huwa wieħed serju ħafna. ingħatat 11 sena ħafs l-interdizzjoni li tuża l-liġi għall-20 sena u akkużi oħrajn. X'għamlet? Kull mamlet huwa li defendit xarina Badi, il-rebbieħ tal-Premju Nobel għal paċi u difensuri oħrajn u attivisti oħrajn u ġurnalisti ġew akkużati għal mod. Mill-2009 minn tal-inqas 15 avukat u dawk li ħarsu drittijiet tal-bniedem ġew mibawta l-ħabs fl-Iran. Dawn huma miżuri li ikasbru id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji bażiċi tar regoli għall-avukati u l-istat ta' drittu għalhekk nitlob lill-rappreżentant tal-Kunsill biex jaġixxi malar kemm jista' jkun għall-ħelsien minnu fiħ ta' naħsrin satu deħ. Grazzi, issa ngħaddu għall-Kummissarju, l-Kummissarju Fule. Jekk jogħġbu. Jekk jogħġbok biex twieġeb. Grazzi, President, membri onorevoli. L-Unjoni Ewropea tibqa' mħasba dwar eh, situazzjoni mwera u dejjem sejra l art ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali fir-Repubblika Islamika tal-Iran. F'dawn l-aħħar sentejn il kundizzjonijiet marru minn diffiċli għal kważi impossibbli għal dawk li kienu jaħdmu biex jiddefendu drittijiet tal-bniedem. Għal Nasrin Satudeħ u bosta oħrajn bħala li ħadmu biex ħarsu il-kawzi ġusti mish għazla li kun jistaw jaħdmu minn ħabs. L-impatt tal-arrest huwa ċar, dawk li fl-Iranna huma għalbina bizzejet li huma drittijiet ta' oħrajn u li supposta taħarsuhom qed jissograw li jiġu intimidati mitfuq għal ħabs jew anke L-Unjoni Ewropea ilha titkellem bosta drabi u nataw 10 stqarrijiet fl-2010 mir rappresentant Oli u l-Viċi President Ashton, kemm fuq situazzjoni ġenerali u fuq każijiet individwali. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea ħadet eh, taħdidiet bilaterali mal-awtoritajiet iranjani biex ikun hemm kjarifiki, spjegazzjonijiet u anki li nibatu sinjali ċar fuq iħtieġa li ntejbu din is-sitwazzjoni fl-Iran. L-istqarrija fuq Nasrin Satodeħ u l-kas tagħha sar mir rappreżentant Oli l-Sinjur Ashton f'nar l-14 ta' jannar 2011 u semmit l-Sur Satodeħ u s-Sinjura Sharin Abadi ġurnalist u avukat li nbatu 11 sena u 4 snin ħabs kull wieħed. Il-President Ranjan ġi maħtur u anki kena delegazzjoni fuq il-drittijiet tan-nisa. Sotu deħ u l-persuna l-oħra u ma nis li ġew mċaħdem id drittijiet tagħhom u mċaħda li ħarsu d-difensuri oħra li kienu qegħdin jipproteġu u għalhekk l-ewwel qabel kollox jeħtieġ li jkunu konformi ma' dawk l-obbligi internazzjonali li jifirqu mill-ftejmiet multilaterali u l-konvenzjonijiet li huma stess iffirmaw u ratifikaw. Aħna ħankomplu biex insibu modi sabiex bekk l-azzjoni tagħna u d-difiża tagħna tkompli titkattar għal ħarsin ta' dritti tal-miedem fl-Iran u nużaw il-mezzi kollha disponibbli. Iċ-ċittadini iranjani ma ħabqhom xejn inqas minn dan, grazzi. Thank you, Commissioner. The, the debate. Grazie, dibattitu. Point of order, Mr. Posselt. off fil osor, Sur President. Anna grupp ta' ħidma superflu ħafna firaħ jiprofa jagħmel il xogħol tal-Parlament aktar interessanti u kellu jħares lejn ix-xogħol ta' wallum wara l-ofsenar. Kull man bżonn u għahin, għanna bżon il- ħamis war l-ofsenar iżda nabżon president aħjar li kun jista' jkun ħares il-dibattitu hemmhekk jkonna dibattitu aktar interessanti. Grazzi ħafna sur Posselt. Ħanaddi il-messaġġ lis-sur Svoboda, il-President tal-Grupp ta' Ħidma. Nisemmejt. Issa kollegi nistaw nkomplu għal-votazzjoni. Mela nitlobkom toħorġu l-karti tal-vot. Hawnhekk għandi seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet fuq il-Pakistan u ħanivvutaw l-ewwel fuq il-Pakistan.